delegazzjoniet parlamentari, l-lista ta' dawn il-bidliet se jkunu fil-minuti eh, u għakmem lebda oġġezzjoni dawn il-nomini se jieġu konsiderati konfermati. Il-kollega għaldi li ħati Hussein fil-Vertman e li ħat kun parti mill-grupp tal-demokratiċi eh, u liberali il-Komitat Inta trasmetta rettifika u